huwa possibbli li aħna nistimulaw l-ekonomija biex noħolqu l-impjiegi, nġeneraw aktar żvilupp u nżidu l-salarji. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi għal punt li miss tal-aġenda tagħna li hija l-preżentazzjoni fil-qosor tar-rapport ta' Sven Gigol fuq il-soċjetà kooperativa dwar l-involviment ta' l-impiegati. Naddi l-kelma l-rapporter. In diesem Jahr feiern wir ja das Jahr der Genossenschaften das von den Vereinten Nationen ausgerufen wurde. Din is-sena qed niċċelebraw is-sena tal-kooperativi u dan kollu marbut ma' solidarjetà. Dan importanti ħafna fil-politika Ewropea madwar 160 miljun negozju żgħir fil-fatt jopera bħala kooperativa 120 eh, miljun persuna fil-fatt 120 persuna miljun persuna fil-fatt jaħdmu ta' dan il-titlu u u dan is-settur kooperativi impjegaw mal-5.4 miljun eh, impjegat fl-Unjoni Ewropea. Dawn jistgħu jgħinu sabiex biex nilħu il-miri tagħna fil- il-miri tagħna għas-sena għall-ekonomija s-sena u l-impjiegi s-sena 2020 u għalhekk illi l-Unjoni Ewropea suppost għandha tieħu mod taħt inkonsiderazzjoni b'mod responsabbli il-politika ta' neutralità. Rridu illi ma nagħmlux diskriminazzjoni kontra il-kooperattivi. jiena ħdem tajjeb ħafna mal-kollegi tagħna fil-fatt enfasizzajt l-importanza tal-mudell ta' negozju tal-kooperativi kif dan jista' fil-fatt eh, jidħol fil-sew fil-istatut tal-soċjetà tal-Unjoni Ewropea u hija ħasra l-istatut tal-kumpaniji tal-Ewropew Ewropej fil-fatt ma jimxiex sew mal-regoli tal-kooperattivi. Zbatax il-kooperativa fil-fat eh, ta' soċjetà li ġew ehm, msejsa. Is-sistema kollha komplikata u mhix qed eh, tilħa il-ħtiġijiet dan is-settur li tiprofa ehm, qed jipprova jikber anka fuq livell finali Irridu li kulem kooperazzjoni tajba, irridu kulem statut ehm, tajjeb li kull jaħdem sew fil-prattika mingħajr ma innaqsu eh, l-standards għall-impjegati. L-impjegati dejjem jridu jittieħdu konsiderazzjoni u għalhekk illi l-Komitat tal-Impjegati mhux stant kontent wara din is-sitwazzjoni iħares lejn miżuri oħrajn li jistgħu jiġu implementati għal dan is-settur. Għall-ekonomija ta' solidarjetà kif jinstgħu diskrivu hemmhekk illi minkejja dikjarazzjonijiet illi għamel il-Parlament, il-pożizzjonijiet fil-fatt fil-Komissjoni huma memx bil bejnietom u palissa memx biżejt ħaddima u memx biżejt rizorsi. Il-politika ta' solidarieta fil-fatt eh, qed wasal nuqqas taqbin bejn diversi DGs irridu li jkun hemm l-aħjar pressi fl-istati membri sabiex nkun nistgħu nippromuovu ekonomija solidari fl-istati membri kollha. Il-Kummissjoni fil-fatt proposti li ħarġu mill-Kummissjoni fl-2004 fil-fatt ħafna minnhom għadu ma ġewx implementati. Tlieta biss minn 12 ġew implementati irrit li kunem approċ approċċ sistematiku sabiex aħna narfu il-moviment tal-kooperativi u l-kontribut li jagħmlu dawn. ħafna drabi l-kooperativi jisibu diffiċli sabiex ikunu jistaw jimxu l-proċeduri mal-proċeduri ta' xir pubbliku inka sabiex jihdu ċerta benefiċċji mill-istat. Il-modell tal-kooperativi fil-fatt wara li jista' jkun stabli u effettiv u dan kollu U dan il model għandu jiġi applikat mod aħjar fis-suq ekonomiku ħalli dan għall-inqas ikun qed jista' jkun qed jopra b'mod ugwali b'mod ġust fis-soċjetà. Mela u ħames kollegi li xtiqu jitkellmu fil-kaċ għaj l-ewwel net l-Onorevol Nikolaxik. Kesenem sipen l-nekur. Eh, Grazzi ħafna sur President. Komisarka. Kollegi, komissjoni. Kummissarju. Il-funzjonament rattifi u l-implementazzjoni ta' dan u importanti ħafna. Ma rridux biex nifdefendu drittijiet tal-membri tal-kooperativi, ikoll ntejbu l-infrastruttura fuq livell reġjonali. L-importanza tagħhom hija viżibbli ħafna, speċjalment fuq livell soċjali. U fil- fil-fatt anka pereżempju fil-provvista tagħhom fi żoni rurali. Dan intwera mill-madwar 160 elf kooperattiva li fil-fatt jiprovdu xogħol għal madwar 3.4 miljun ċittadin. Dan huwa għalhekk importanti ħafna fuq livell Ewropew. Hemm biss 17 il-soċjetajiet Ewropej li fil-fatt ġew iffinanzjati. Nispera din sitwazzjoni titjib il qudiem Grazzi. Grazzi ħafna issa il-kelim li miss Danċila. E, f'din iż-żmien ta' kriżi li jettiex minna l-Ewropa, xorta waħda hemm settur li mhux taqsek qut minn din il-kriżi u dan huma s-soċjetajiet ta' kooperaturi, kooperattivi fil-fatt il-fatturat tagħhom żdied intlaqtu inqas minn falliment, eh, minn eh, li keċċu n-nies, eċetera. U ma jistawx ikunu delokalizzati minn barra dan il-kooperativi joħolqu l-impjiegi fuq livell oli mod partikolari jħol an-nisa aħna nħossu li l-istati membri għandhom jappoġaw bisħieħ dawn it-tip ta' inizjattivi anka fil-pajizi fejn il-kunċett ta' kooperattiva minħabba eh, rabtiet storiċi eh, ġew skreditati hemm bżonn li nappoġġaw dawn il-tip ta' kumpaniji sabiex ikunu nistgħu insaħħu eh, l-impjiegi fi żmien ta' kriżi u nevitaw id-delokalizzazzjoni. Il-kontribuzzjoni tal-kooperativi għal eh, tkabbir sostenibbli huwa verament importanti. Issa ngħaddi l-kelma l-Onorevoli Xogor. Köszönöm, elnök úr, örömmel üdvözlöm Gigolt kollega. Grazie, President Dan rapport ta' inizjativa ta' Sorgi Kolt fuq l-involviment tal ma' hija biċċa xogħol minn faħara. Però fil-fatt din l-integrazzjoni hija li l-aktar għaliex pajjiżi ir-Rumanija bħal pajjiżi oħrajn fl-istess żona l-istatut tal-kooperativi u l kondizjoni ta' ħidma ġew eh, kompromessi fil-periodu komunista u fil-5 ta' ottubru 2010 il komissjoni ħarġet b'rapport il ma konsidraċ kwistjoniet importanti għall-aħħar. Għaldaqstant, tajb najdu li ċittadini Ewropej li sistema ta' kooperativi ħaġa utli u li nishtiq għaj dispeċini illi din hija biss rapport ta' inizjattiva. Grazzi. L-onorvel Nebedjalva. Knie. V Európe existuje 160 tisíc družstiev, ktoré poskytujú prácu pre približne 5,4 milióna. V Európa hemm 160 elf kooperativi illi fil-fatt jimpjegaw miljuni ta' nies. Hemm ħafna part mhumiex biss il-partiti interessati li huma importanti. Iżda hemm hemm responsabilità soċjali għall eh, l-impjegati Id-drittijiet tal-impjegati fil-fatu importanti ħafna għanna l-istatut iżda li huwa l-unika għodda komuni li għanna fl-Ewropa. Il-kooperativi importanti ħafna, huma parti importanti ħafna tal- tal-modell Ewropew tal-intrapriża u dan importanti ħafna rridu nifukaw fuq l-ħtiġijiet speċifiċi tal-impjegati tal-kooperativa. Naħseb li kun tajab ferm li kieku il-Komissjoni tagħmilha iktar faċli sabiex l-impjegati ikunu ukoll sidin ta' dawn il-kooperativi. Grazzi ħafna. Köszönöm szépen az utolsó felszólaló Evelyn Régner asszony. L-aħħar kellim is Regner. Signora Regler. Grazzi ħafna. Mill-bidunet nishti fil-fat nirringrazzja li sur Gigolt ta' xolu u ta' li involva la bozzi Europinjoniet l kolla u ta' li involva u koll l-xitu rapporters kolla għalek kolla kontribwejna għal dan il-rapport, ix nir-ingrazzjaħ ta' li għamel dan. U għal il-li jem 16 il-kooperativa differenti fl-2012 dan mhuwiex wiss jekk inti verament trid li kollok kooperattiva transnazzjonali li kollok 16 biss dan mhuwiex mhix kisba x'kisba kbira. Irridu naraw jekk xi dispożizzjoni tumiex komplikati żejjed. Irridu naraw jekk fil-fatt hemm xi bżonn ta' dawn il-kooperattivi transkonfinali. Trans irridu naħsbu dwar is-sitwazzjoni legali u rridu nħarsu wkoll lejn il-rwol soċjali qed jilab li qed jilabu l koperattivi Mhux kollha kemm huma huma fil-fatt qed jaħdmu sabiex jagħmlu profitt. Is-settur tal koperattivi huwa verament importanti u essenzjali għaliex jiprovdi l-impjegati b'parteċipazzjoni parteċipazzjoni fis-settur. Grazzi ħafna ta' dan issa il-President jgħid nagħti il kelma Sunjer Vassiju. Il-Kummissjoni tilqa l-interess tal- l-interess tal-Parlament f'din il-kwistjoni tal-kooperativi u tidu konsiderazzjoni il-fatturi soċjali u ekonomiċi. L-2012 fil-fat is-sena tal-kooperativi u għalhekk din l-involviment u aktar importanti r-rapport jipprovdi kontribut utli ħafna u f'waqtu. U dan sabiex ikollna statut tal-Soċjetà Kooperativa Ewropea. Irridu nżidu il-kuxjenza dwar dan il-modell ta' negozju u l-importanza li għandu sabiex nkunu sanħu l-miri tas sena 2020. Il-kooperativi ma tajniex kasom għal periodu ta' żmien Umbat dina nesperjenzaw il-kriżi bdejna naraw il-kooperativi jistaw fil-fatt jikontribwixxu għal benefiċċji soċjali tkabbir u fil-fatt jipprovdu l-impjiegi. In ġenerali, il-kooperativi irnexxielu irnexxielhom fil-fatt jirreżistu kontra l-kriżi. Ir-rapport eh, jipprovdi jagħti iktar informazzjoni għal eh, riflessjoni tal-Kummissjoni u dak li fil-fatt adottajna f'Ottubru tas-sena l-oħra. Il-Kummissjoni mod partikolari tieħu nota il-proposta tal-Parlament rigward il-futur tal-istatut tal-Soċjetà Kooperattiva Ewropea, l-involviment tal-impjegati f'entitajiet bħal dawn u l-insaħħu l kooperativi u koll attenzjoni li qed nagħtu għal kwistjonijiet tal- tal-ugwalenza bejn sessi. Aħna fil-fatt nirringrazzjaw is-sur Gigold u il- u l-parteċipanti u koll kienu voluti fil-komitati tan-nisa il-Kummissjoni osservata kif kien hemm miktub uh, fir-rapport li kemm ċertu nuqasta interess għal dak illi għal istatut tal-soċjetà. 24 kooperattiva fl-Unjoni Ewropea nħalqot mill-2006 li hawn. Fi 23 ta' frar tal-2012 il-Kummissjoni fil-fatt adottat rapport fuq l-implementazzjoni ta' dawn il-regolamenti. Regolamenti li staw isservu pala inċentiva kemm parlamentu fi istituzzjoni oħrajn. Il-test juri illi il-diffikultà ta' il-komplessità ta' dawn ta' din l-oda fil-fatt qed iżomm milli dawn il-kooperativi jirqu is-suċċess. Għalhekk il-Kummissjoni qed tippjana żewġ konferenzi kbar sabiex tkun tista' tikkonsulta lil eh, l-partijiet interessati kollha sabiex ikunu nistgħu verament nimxu għall istatut ta' soċjetà Kooperativa Ewropea. Wieħed minnhom ħaseb f'Brussell f'April u din ħad involvi l-involviment tal-Kummissarju Tajani u Bajer u oħra f'Settembru li ħasseħ f'Ċipru. Umbagħad wara li kunu eżaminajna il rapport Nipresentaw kollox il-Parlament wara li kull seħ il-konsultazzjoni u koll bejn il-partijiet interessati kollha eh, wara jkun hemm konklużjonijiet bejn dawn iż-żewġ avvenimenti kbar. Il-konklużjonijiet li hemm fir-rapport fil-fatt għandhom konsiderazzjoni waqt il-proċess ta' valutazzjoni u l-proċess ta' konsultazzjoni u l-impatt li jistgħu ħallu fuq il-politika tagħna fuq l-istatut li qed nitkellmu dwaru. Għandu konsiderazzjoni il-liġi tal-kumpaniji soċjali e kif japplikaw l-kooperativi. Grazzi ħafna. Grazzi nala. Ħana diskussjoni. Diskużi il votazzjoni ħassira għadha fl-offsinar. Mela l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna issa għandna il-preżent